qed nifhem ukoll x'qed f'din il propesta anki kif qalu kollegi oħra hemm bżonn ikunu determinati biex l-istati membri jagħtu verament il-kontribuzzjoni tagħhom f'din l-isfida. Din hija t-triq li għandha tieħu l-Ewropa, anki ġifieri jekk hemm livell ta' ambizzjoni għall-ambjent, favur l-ambjent, irridu noqogħdu attenti biex ma nħallu l-ħadd lura fis-soċjetà tagħna nafu ġifiri li b'dan il-mod biss nistgħu nreġgħu luru ċittadini Ewropej biex jerġgħu jkunu passjoni, jkunu passjoni għall ewropa grazzi. Tompini jedna minuta. Presidente Komissar. President, Komissari, matul il-krizi kelli ħabib ekonomista <clears throat> Għanni li wara il-miżuri makroekonomiċi hemm persuni. Eh, u għal aħjar iżuru minn nofs il sostenibilità hija prinċipju, imma s-sostenibilità bħal krizi dejjem jħallsu għadak li huma iżjed deboli. U l-ispostament għalihom mhux ħajħallsuhom dawk li huma vulnerabbli u iżjed deboli. Aħna qed nitkellmu dwar Ewropa sostenibbli ma bżonn ukoll Ewropa għandna bżonn Ewropa ġusta <clears throat> ħafna huma dawk li jinsew li hemm in-nies involuti. Dak li għandna bżonn għandna bżonn il-fondi hija, ma għandna bżonn ukoll li konna miri, għandna bżonn valuri. U dawn eh, eh, il-valuri biex niżviluppaw il-pilastru soċjali Ewropea għax inkella jekk ma niżviluppawx da mhux biss huma fondi ma huma miri konkreti biex nagħtu garanzija liċ-ċittadini tagħna li qatt ma jarġaw l-għal kriżi u l-tranzizzjonijiet jiffokaw u jkollu konsekwenzi għal dawk li nżiet huma vulnerabbli. Grazzi. L-Onorevoli Urtasun għal minuta. Grazzi ħafna President. Eh, Pjant investiment u fond tal tranzizjoni nħoss li huma strumenti essenzjali għal New Deal, imma żewġ kommenti nixtaq nagħmel fuq il-fond ta' tranzizjoni għan kif għalu il-kollegi, aħna għanna nizguraw li jkun hemm tranzizzjoni, jiġifieri li l-kriterju ta' kondizzjonalità u li niħtlu dak li nixaqsam il-faham li den jiġi inkorporat fil-fond ta' tranzizzjoni. Ma naħallu l-ħadd wara hawnhekk. Issa fuq il-pjan ta' investiment dak li nafu hemm idea li hemm nuqqas ta' ambizzjoni dak li huwa rekursi huwa. Huwa Isu bħal plan Juncker naqra eh, eh, msajjal mill-ġdid. Għandna bżonn sorsi ġodda ta' investiment biex ikonna pjan verament sostenibli biex naslu għal dak il-biljun euro. Il-tini messaċ huwa li aħna għandna bżonn nagħtu iżjed iżjed ambizzjoni għal dak li huwa minn fejn nieħdu l-risorsi ħalli verament tkun għodda tajba. Grazzi. Paolo Borcia, ċas vistompini jedna minuta. Onorevoli Borcia għal minuta Nofs miljon ta' nis li eh, huma interessati nafu kemm hemm eh, posti ta' xogħol li se jintilfu, imma dan kollha ġifieri eh, juru x-tip ta' kriżi jista' jkollna fil-ġejjieni Anki ġifiri jekk għandna din l-istrateġija għad-dekarbonizzazzjoni, il-problema tal-qatt mhux qegħdin nifukaw fuqha. Jiskom qegħdin taċċettaw il-fatt li nindustrializzaw l-Ewropa, il-post fej kien hemm l-rivoluzzjoni industrijali fej nibtet. Meta nitkellmu fuq mit miljun minn fejn se nġibuhom dawk il-flus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 Mhux biżejjed illi nagħmlu wedijiet u proposti fl-2014 l-istati membri kollha qablu illi innaqsu b fil-mija l-emissjonijiet ta' CO2 sal-2050. Dawn l-impenji isna qed ninsewhom hemm ħafna figuri li qed jissemmew kif ser niġbru mit-taxxa dawn il-flus kollha qed nitkellmu dwar investimenti ġodda, però x'inhu ma dawn l-investimenti? Jekk ser inġibu 3.5 biljuni mis-settur privat, minn fejn ġejjin f'60 ġurnata? Grazzi ħafna l-Onorevoli Lize. Signora President, Sur Komissarju, kollegi, jiena naħseb illi din hija viżjoni kbira fil-fatt li ser tilħaq in-neutralità klimatika. Il-Kummissjoni qalet kif ser tilħaq dan hemm il-ħolqien ta' impjiegi tkabbir. Għandna spazju xieraq sabiex dan isir, xi reġuni ovvjament qegħdin f'pożizzjoni aħjar minn oħrajn. Importanti illi permezz tal-fond ta' tranzizzjoni ninkludu l-reġuni kollha. Irrid ikun hemm kriterji għal dawn l ġodda, ovvjament hemm numru ta' sfidi ġodda f'ċertu reġuni. Irridu wkoll ikkonsidraw illi ser neliminaw l-użu tal-faham, ċertu eh, zoni għandhom zon ta' appoċ nazjonali u Ewropew u koll. Aħna naqblu li għanna nespandu li tijes dan u li ħafna u finalment nishti u koll infak, anzi, nirringrazzja kollega li jiet warajja u għal moħ wara il-fod ta' tranzizjoni ġusta. Nixtieq nirringrazzja li sur Buzek għaliex ħareġ b'din l-idea sabiħa ħafna. Nirringrazzjah talli prezenta ħilna u illum nistgħu niddiskutuha. Grazzi ħafna l-Onorevoli Nika Al-Minuta, Viċi President tal-Kummissjoni, nixtieq nilqa il-7.5 biljun għal fond ta' tranzizjoni ġusta, però fl-istess ħin nixtieq nitkellem dwar dak li għedda lodu jidher li l-IB se jkun involut fl appoġġ ta' proġetti sabiex niddekarbonizzaw l-Unjoni Ewropea fil każ tar Rumanija huwa vitali jkollna dan l appoġġ dan l-investiment għaliex skont studju li ġie ppreżentat f'Diċembru 80 biljun huma meħtieġa fuq żmien ta' 10 snin hemm bżonn illi li IB tenna inkella jkun diffiċli ħafna fil-passat li IB appoġġat fost l-iktar żoni sinjuri fl-Unjoni Ewropea. Forsi dan l-investiment ma kienx ta' meħtieġ. Viċi President, xi proġetti huma meħtieġa għal reġjuni li qed jaffaċċaw id-dekarbonizzazzjoni x'se jkun l-appoġġ soċjali? Grazzi ħafna. L-Onorevoli Kamfen minuta. Għaw min jgħidilna li eh, it transizzjoni ekoloġika tkun ġusta imma. Qed naraw li l-ewwel qatt politiku tal-Kummissjoni l-ġdida wara il-New Green Deal hija trasformazzjoni ġusta sabiex l-ebda territorju, l-ebda ċittadin Ewropew ma ninsoħ u r-riski jinbidluhom f'ċansijiet u l-kollegi tal-lemin estrem li wieħed wara l ieħor jilmentaw li dan kollu sejqum ħafna ħafna flus, imma morru tkellmu man nies ta' Venezja jekk taħsbu li huma eh, jaħsbu li qegħdin nofqu wis eh, biex nraznu il-problemi tal-klima wara li ġralhom saqsu wkoll l-Awstraljani Ovvjament li dan li rridu ninvestu sejqu mill-flus, imma il-problemi umu ħafna iktar. Hemm bżonn li nħarsu lejn il-qudiem flimkien u il-Kummissjoni Ewropea trid tara minn fejn se ssib il-flus sabiex jiġu investiti għal ġid ċittadini Ewropej. Grazzi. Għandek blu karta ċettaħa Iva. Iva, grazzi ħafna, Signor President. Kollega, inti MP Franċiż u sorprendejtni bil-kumment tiegħek għal xhur sħaħ il-ġileġon iżdir is-sofor iġildu kontra l politika klimatika li qiegħda fis-seħħ bħalissa. 2% biss tal-ekonomija tagħkom tiddependi fuq il-faham, però il-faham huwa s sors ta' enerġija prinċipali fil-Polonja. Din il-politika ta' enerġija eh, seffet se jkollha fuq pajjiżi bħal Polonja, ser ninsew il-vuċi ta' nies. Iva, fil fatt huwa importanti li jkun hemm dan il-fond ta' tranzizzjoni aħna naqblu miegħu għax bħal pajjiżi pal Polonija il-prioritajiet huma differenti u jiena nilqa l-fatt li l-Polonja mhux qed ma mblukkaġ f'Diċembru l-xogħol li qed nagħmlu f'mħabba l-karbonju. Ġifri din tfisser solidarjetà Ewropea. Rridu eh, naraw li pereżempju fil-Polonja eh, ninkunu qegħdin nagħmlu l-almutana biex ngħinu pajjiżi bħal Polonja kullimkien fl-Ewropa ma speċjalment sabiex ngħinu l-kulħadd fl-Ewropa kollha mill-pajjiżi li iktar li għandhom bżonn bħal pajjiżek. Grazzi. Myślę, bardzo proszę o zabranie głosu przez pana posła Rasmus, e, e, Rasmusa e, Andresena. Czas wystąpienia jedna minuta Grazzi issa l-Onorevoli Anderson għal minuta. Irridu inweġbu għal ħafna attivisti ambjentali dawk li jadbu fil-minjiri tal faħan fil-Polonja u dawk li jibatu blażma fl ewropa Ovvjament qed nitkellmu dwar tranzizzjoni ġusta fir-reġjuni tal-faħam, però ma sarx biżejjed mhux biżejjed li naqbdu sistemi antiki nippruvaw nirriċiklawhom, irridu ninvestu f'enerġija ħadra u Eh, rridu nagħmlu ħafna iktar milli proponew is-sur Juncker u s-sur Ottinger Għandna bżonn ta' investimenti, però b'investimenti biss b'dak li għandna bħalissa mhux ser ikunu nistgħu niffinanzjaw il-ftejma mod effettiv. Ovvjament irridu nassiguraw illi l-arja tagħna tkun nadifa, illi aħna nkunu b'saħħitna però dawk li jarmu fil-minjiri tal-faħam ikollhom l-impjieku ukoll. Naħseb importanti illi il- ħlasijiet isiru minn ċertu entitajiet bħal Google, bħal Amazon, bħal dawk li qed inirzu l-ambjent, hemm bżonn ta' taxxa ta' CO2 ta' emissjonijiet li ħalsu dawk li qed joħolqu dis sitwazzjoni. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Klotz għal minuta. President, Kummissarju, il gass u l-faħam għal ħafna stati membri huma l-unika mod ta' kif nilqu newtralità klimatika. Nixtieq infakkarkom illi l il konferenza ta' Pariġi tisħaq fuq l-użu ta' riżorsi proprja għaliex is-sigurtà ta' enerġija ma tistax tiġi garantita mingħajr il-faħaf dawn il-pajjiżi. Il-President il president tal kummissjoni rrikonoxxiet il-problema tal-Polonja f'dan il-qasam għalhekk aħna rridu approċċ progressiv. fin-newtralità klimatika aħna lantana huwa tal-2070 l-ispeċjalisti jaħsbu illi sal-2050 l-Ewropa jista' jkollha nuqqas ta' enerġija Għalhekk huwa ġustifikat li nkomplu nibqgħu nużaw il-faham li jagħtina s-sigurtà tal-enerġija. Nistgħu nimmodernizzaw, pereżempju, l-impjanti tal-enerġija fil-Polonja dawk li jaħdmu bil-faħmu huma meħtieġa. Sabiex jagħtu l-enerġija li ma toħroġ biss mill- L-Unjoni Ewropea ħadet pożizzjoni ambizzjuża lejn tranzizzjoni tal-klima u tal-ambjent. U ma biex naslu għandna bżonn <clears throat> nkunu ċari fuq żewġ aspetti li daw il-politiki huma eh, allinjati ma' daw il-prioritijiet u li l-investimenti li kunu ekvivalenti għal dak li għanna bżon namlu. Ġiviri ma jkunx kost eh, tal-pakket tal-budget tal-ajnuna. Għanna neħodu attent għal trasferenza tal-enerġija forma transkonfinali u għanna għanna bżon istabilixi sistema sempliċi ta' ajnuna tal-istat biex tadatta għal kwestjoni speċifiċi ta' kull reġun u tieħu nota ta' dak ta' dawk fejn eh, tranzizzjoni tkun iżid differenti. L-ebda settur tal-ekonomija għandu jibqa' fuq lura, speċjalment dawk li għandhom xasmu mal-nies. Il-persuni għandhom ikunu bżejjem fiċ-ċentru tal-istrateġija tagħna. Grazzi. Grazzi ħafna. Assur Fernandez. Grazzi ħafna President, l ewqa kollox nixtieq nilqa l-Viċi President tal-Kommissjoni u ningrazzja Timmerman sar referenza għal-reġun tiegħi ta' Asturias. Qed fuq naħa ta' fuq ta' Spanja li ilha tbati daw riġen ta' snin mill-fit biex biex tagħmel ristruttura wara l-kriżi tal-żejt. U fl-istess ħin biex tirreaġixxi għal tibdil fil-klima. Fir-reġun tagħna nafu Aħna konxi li hemm bżonn jiġġieldu kontra tibdil fi klima, imma bħala soċjalisti li dan il-proċess għandu jkun proċess bil-mod u ekwilibrat li għati l-igwaljanza tal-ċittadini kollha fl-Ewropa. Ġifieri il-proposta tal-Kommissjoni biex jibda jinnegozja ħaġa tajba, jinn ringrazzja il-Kommissjoni għal din il-proposta, imma hemm ħafna affarijiet pendenti li għandna bżonn li nagħtu tifsira tagħhom nitleb l-Kommissjoni timxi malaj biex eh, kemm jista' jkun inkunu nistgħu nagħmlu tibdil li hemm bżonn. Grazzi ħafna. Nadu għall-Onorevoli Corner għal-minuta. Grazzi ħafna President, Sinjuri. Grazzi ħafna l-Kommissjoni din il-proposta, l-Green Deal u l-Fond ta' Transizjoni Ġusta. Għanna nieħdu fidejna ġdida kontra t-tibdil fil-klima. Mux bil-provizjonijiet namlu dan biss jekk inkunnu nistgħu niżvilupp l-ekonomija b'forma, n negozju b'dik il-forma, għalhekk għandna bżonn li nsibu kapital privat, ma nirnexxenniex jekk ma jkollniex mudell ta' negozju li jinvolvi l-investiment mill-privat. Il-Bank ta' Investiment Ewropew għandu jiġi eh, ikollu t-tamir adekwat u l-pajizi għandu jifem dan ukoll. Jien nixtieq nagħmel referenza għal dak li għal eh, dak li ntqal dwar ir-rur, iż-żona tar-rur. Hija ħaġa li rib eh, ta' qalbi għax jiena membru tal-Parlament minn dak ir-reġun, għandha reġun dan ir-reġun huwa differenti minn oħrajn il-produzzjoni tal-faham ilu snin kbir li, li mhux ekonomiku u ġis sussidjadat. U din ħagġa li għand suppost kena nittrattaw kmini biex nsibu l-om pigi ġodda. Għax il-tibdil fi klima hija ħaġa li ma nistawx naħarbu minnu għanna bżonn noħol l impigi tal-ġejjieni. Grazie ħafna. Nadu issa għall-onorevoli Sutter. Des Sutter, għamilu ta' green Deal huwa risposta urġenti tal-Unjoni Ewropea li tibli fi klima hija għandha tkun ġusta u un uh, ringrazzjakom. Ma importanti li kolla l-finanzi. Dan eh, eh, dan il-mekanizmu huwa biex jgħin il dawk ir-raġunijiet li eh, għandhom zonajnuna x'inħaqas għadhom jiddependu fuq il-fossili mandux servi biex iħallas lil dawk ir-reġuni li ma kinux disposti jieħdu miżuri sissa għalla volja huma setaw jagħmlu hekk. Viċi President, inti qed eh, tfittex ehm, ftehim diffiċli ma' ċerta stati li mhumiex ehm, disposti. Ma taqtax qalbek għax għandek l-appoġġ tagħna naħseb li għandu l-finanzjar għandu jkun kondizjonali li dawk l-istat membri li jirċievu l-flus għandhom jgħatu rizultati. Għanna bżon pjanijiet biex intemmu daw l dipendenza fuq biex ikonna eh, l-pjanijiet eh, adekwati. Grazzi ħafna. L-Onorevoli Vishnieska l-minuta. Grazie, signori. L-lum Tallimna dwar xinu ma l-pjani tal-Kommissjoni, ma va pjuttost vagi, ma tantx huma preċiżi. L-ammont qed jiġi propost mhuwiex adekwat dan il-fond. Dan il-fond ħajkun ġust biss fl-isem Sur Timmermans. Sur Timmermans meta ġi mistoqsi kif x'opinjoni kellu dwar il-ġejjini għal mini fil-Polonja jena eh, naf eh, nannu tiegħi kien eh, fil-mini, naf li tranzizzjoni ħatweġġa. Il-tranzizzjoni e ma titkunx għal skapitu għandi kost ta' dawk l-ekonomija li bbażati fuq il-karbonju. U l-iskema ta' negozju ta' missjonijiet mhux ġesta jekk ikun hemm puntatlu differenti ikkalkulawtu jekk x'kien hemm ikun hemm impatt minħabba l-spostament ta' enerġija għandna 80% dependenza ta' 80% fuq il-faħam fil-enerġija tagħna. Għandna bżonn iż-żmien biex inkunu nistgħu naslu għal neutralità li kommissjoni qalet li mhux li dan għandu jsir. Grazzi ħafna. Benġubija, benġubija. Aħna tlaqna minn min, min ftejim li sar biex nħarsu l-ambjent, dan ma jkunx dan għall-ekonomija tagħna u laqqas ċittadini. Jekk kien hemm xi politiku, li bijom rridu naslu neħu l-karbonju fl-Europa, issa ifisser li għanna neħdu l-mizuri biex l-istati membri jkunu jistaw jkomplu jkunu kompetittivi u jkomplu joħol opportunitajiet għal ċittadini u negozji. Għalek ir reġunijiet Ewropej li huma affettwati mit-neħħi tal-dipendenza fuq il-karbonju għandhom jkollu miżuri li jkompensawhom. Spanja u r-reġuni fejn il-mina hija waħda minnhom u nisħaq fuq il kasta spanjana Spanja li ma jkunx loġiku l-Istat membru li rispetta il-normativa tal-Ewropa u dan nisa jiġi affettwata x'għamlet xogħla sew. Id-dibattitu għandu jiffoka kif kif biex eh, jgħin ir-reġuni nħabba li jgħalqu jgħalqu l-produzzjoni tagħhom biex jagħtu l-ċittadini l-lodda biex jkollhom ġejjini. Mannix eh, għanna biex nagħlaq daw il-fondi għandhom jiġu akkompanjata minn valutazzjoni egzaustiva eh, u biex jagħti produttività u riżultati, pjanijiet u programmi konkreti li jħarġu u jagħtu impiegi biex jisibu forum ġodda ta' enerġija li huwa kompetittiv. Grazzi. Dziękuję bardzo. Głos. Grazzi ħafna. Grazie ħafna. L-Onorevoli Agnes and Ann Jongerius. Grazie ħafna biex wieħed jagħmel progress, progress soċjali ħaġa li għandna bżonn nagħmluha u għandna bżonn nagħmluha mill-roadmap tal-Ewropa għall-Ewropa soċjali. Mhux kull mem dak il-roadmap huwa ċar Imma l-intenzjoni hija ċara, ħadd m'għandu jitneħħa minn nofs, ħadd m'għandu jaqa' lura fil-transizjoni ta' enerġija u t-tibdil kif isir ix-xogħol għandna bżonn investu b'impiegi ġodda b'fondi ġodda, għandna bżonn iżjed fondi biex inkunu nistgħu eh, eh, konna sostenibilità. U dan namlu dan forma ġusta. Per eżempju, spostamenti mill-fond agrikola ħulħat għandu jkun pożizzjoni li jaqla eh, paga deċenti. U nipretendi li kommissjoni toffri proposta għal dawk li għadmu fuq il-platforms. Għad gost nisma l kommissjoni tixtieq tiġilet kontra eh, il-diffikultajiet tal-klima. Il Huwa diffiċli jkun hemm naħdmu din it Il-kapit ta' stat u ministri għantant għandhom pjanijiet u għandhom bżonn li jsibu l-flus għall-Ewropa Soċjali wkoll. Grazzi. Grazzi ħafna. Naddu issa għall-Onorevoli Jan Jutima. Grazzi ħafna. nirin fl u rew li huwa essenzjali li nieħdu azzjoni dak li huwa l-klim, it-tibdil fil-klima il-New Deal Green Deal tal-Europa ħajja funzjona biss jekk għandu l-appoġġ minn nies u minn kumpaniji. Mem lebda sens li naraw naslu f'sitwazzjoni fejn nies ma jistgħux iħallsu eh, kontijiet tagħhom. Għandna bżonn għanna bżon li jkollna innovazzjoni kontra tibdil fi klima. Jiena naqbel li jkun hemm pjanar fit-tul u appoġġ forsi xi xi self jew b'tassazzjoni fl-Ewropa. Minn flok nitolbu iżjed flus minn minħalla xi taxxa għandna bżonn nkonna deċenza politika biex naraw eżattament fejn nistgħu nispostaw il-prioritajiet u nirrelaxxaw ċerta flus minn mill-budget Ewropej. L-Istati membri li qabel kollox għandhom jiżguraw li huma jużaw l-finanzjar Ewropew tagħhom sew qabel ma jitolbu għal iżjed flus. l Kommissjoni Ewropea eh, eh, mhux ATM. Grazzi ħafna. Madwissa għall għal Grazie Grazzi ħafna, Senjura President, biex ikonna tranzizjoni ġusta, hija verament taħbar tajba dawn l-affarijiet naslu għal-jom jek namluhom soċjalment tajjeb u b'mod ġust. Nafu li hemm ħafna industrija bħal dik tal-karbonju li talli ħafna GHGs. U fċertu reġjuni nafu li ovvjament eh, hemm nies li l-ħajja tagħhom ta' kuljum jiddependi mix-xogħol jagħmel f'dawn it-tip ta' industriji. Għalhekk m'għandniex ninsowhom dawn in-nies tajjeb li naħsbu li jistgħu jaħdmu fil rinovabbli jew fl-enerġija ċirkolari. Hemm bżonn ukoll naraw eh, x'se jkunu dawk il-komunitajiet li l-iktar se jiġu mill-quta wara li eh, mill-ftejm ta' Pariġi hemm il-fond ta' tranzizzjoni rridu naraw kif wieħed jista' jkollu aċċess għalih. Il-mod ta' kif se jiġi żviluppat se jkun importanti ħafna l-Green Deal u għandha se noqogħdu attenti ħafna ta' kif se jiġi implementat. Grazzi. Głos zabierze pani poseł pan poseł Christian Silviu. Naddu s-sallon Christian Silviu bosswaj minuta Grazie ħafna finanzjar sostenibli hija l-bażi tal-Green Deal. Il-fond għal tranzizzjoni ġusta ġi rekomendat mill komitat ITRE biex jippermettu li dawn il reġunijiet eh, li jiġu impaktati negativament jitbedu mill-faham. Għanna natu appoċ biex naslu għal ekonomija digitali, 41% eh, ta' ruġuni fir-Rumanija ħejġu effettuati minn da. Għanna bżonn appoġġ adekwat <clears throat> biex tiġi użata enerġija rinnovabbli għanna bżon nol u impigu ġodda u ekonomija ġdida u nħarġu il ma' mill-ġodda flus tal-pilastru wieħed għandu jkun ġdid u mhux assoċjat mal-fond ta' kozjoni. Grazzi ħafna. Għaddu issa għall-Onorevoli Konstanz Krell għal-minuta. Grazzi ħafna President. Naqbel mal-proposta tal-Green Deal u kif ukoll għall fond ta' tranzizjoni ġusta għandna bżonn nappoġġaw lil dawk ir-reġuni konkreti li huma effettwati huwa ċar li għanna bżon nifoka fuq il-kwistjoni ta' finanzjar. Jekk hux 7.5 biljuni jole, jinnaħseb li eh, minn flok flus eh, minn antik eh, flus antik biex najdu għek, għanna bżon flus flejjes ġodda. għanna bżon ġestjoni tajba għall-MFF ġdid u l-proposti li saru mill-Istati membri bil-Kunsill u fil kummissjoni huma tajbin imma għandna bżonn eh, li nirranġawhom. Eh, sviluppi kbar għandu jippreparaw di tranzizjoni ma nimnoħux xiex niġġeneraw xi ħaġa li toħlu l-qata għandna bżonn impjiegi ġodda, possibiltajiet ġodda. Grazie ħafna. Noddi issa għall-Onorevoli Pekrin. Minuta. President, għanna natu garanzija li li jkollem risorsi adekwati għal tranzizjoni ġusta. Mux faċli manna għanna bżon għamlu għek, għax l-għan huwa li nkunu nistaw nużaw l-istrumenti ta' finanzjar li jeżistu ġej pereempju bħal Invest in Europe. U kalkulat li l-politika ta' kohezjoni ġa tmur terz tal-finanzjazzjoni ġenerali. Allura f'dak il-każ parti minn dak il-finanzjar minn dak il-finanzjar għandu jappoġġaw li tranzizzjoni ġusta. U għandu natu għal dawk ir-reġuni li li eh, tmim tal-faham ħajħollu problemi soċjali u ekonomiċi. Għanna bżonn ukoll li finanzjaw ir-rinnovazzjoni ta' proċessi industrijali biex nabbandunaw biex nħallu l-użu tal-faham biex nkunu jkunu użu użiet rispot għal-klima u l-ambjent. Ek nkunu eh, l-industrija Ewropea ta' avanza. Grazzi ħafna. Sur Brox għal-minuta. President, Sur Thomas Dombrovski, il-ħarsin tal-ambjent mandux jisir minna ġustizja. <clears throat> Għalek huwa tajjeb li jintkom qed titkellmu dwar titaħsbu dwar dan dimensjoni għandna eh, nieħdu kulħadd magħna lej investiment ġdid, lej eh, ekonomija ġdida, lej impigi ġodda, ħaġa li għandna bżonn immedjatament. Dak li qed tippreżenta huwa ftit wisq miflok flus ġodda għanna eh, t-sposta eh, flejes eh, antiki biex najdilom ek odma. l wieħed l wieħed ma jiddependix fuq il-faham għandu skun kondizjoni preva biex qabel ma wieħed jirċievi flus. Il-gvern Ġermaniż għandu responsabiltajiet ukoll ma tistax tħares l-ambjent bxejn. Il-klim firaħ u sabieħ ma jħolqux eh, il-korozzi l-ġdodda tal-ġejjini għanna bżon ħarsin tal-ambjent u ġustizja soċjali. Int u l-gvern ġermanis għandhom ikunu zed konsistenti. Grazzi ħafna. Naddu jissal sur Adam Jaruba sal-minuta. President, signori, ħna affaċċati sfida istorika biex naslu għal neutralità tal klima sal-2050. Dan jfisser li l-għanijiet tagħna, l-biri tagħna għall-2030 għandna nirriveduhom il-fuq. Il-tranzizzjoni mhix biss ħaġa ta' spostament enerġija għandha wkoll konsekwenzi soċjali. Għalhekk eh, din it-tranzizzjoni għandha tkun ġusta. Aħna tkellimna dwar da dwar meccanizmu ġdid ta' skambju l-font li qed nittrattaw bħalissa eh, huwa għal dak il-pajjiżi li għalihom l spostament tal-enerġija huwa sfida kbira. Huwa l-ikbar sfida. U dawk il-pajjiżi li ħajkollhom bżonn li zjed flus biex na jagħmlu da, għalhekk jiena kontent li l monti żdiedu. U jiena konvint li daw il-fond jkunu jutli ħafna. daw il-fondi huma priorità jekk aħna jkollna risorsi ġodda, per eżempju, Obrigada, President. Vice... Margarita Marquez, minuta. Nishtiq nifraħ il-Viċi President Kummissarju. Ringrazzja il-Kummissjoni Ewropea għal dawn it-tlet dokumenti fil-qafas tal-istrateġija għall tibdil tal-klima. L-Unjoni Ewropea trid trikonoxxi il-nuqqas ta' gwaljanza li tiġi jġibu l-problemi tal-klima. Hemm ħafna diverġenzi bejn l-istati membri anki għall immissjonijiet tal-GHGs u anki tal-carbon dioxide. U it-tranzizzjoni tal-istati membri se tvarja. Il-Portugal, per eżempju, għandha ħafna sorsi ta' enerġija rinnovabbli u investiet mhux ħażin fl-enerġija rinnovabbli għalhekk se nkomplu, eh, se jkollna jkomplu nejnu l reġjuni kollha fl-Unjoni Ewropea tranzizzjoni tal-enerġija biex kollox jiġi modernizzat. Ġifieri s-settur u anke n-nies li jaħdmu fis-settur sur Holmgren. Förslaget. Eh, det gäller bara att det inte händer om 25-30 år utan faktiskt... Jiena naqbel ma' tranzizjoni ġusta il-proposta toġobni ġmiela. Anki jekk hemm ċertu punti li rridu niċċaraw qed nitkellmu fuq il-font tal din it-tranzizzjoni dawk il-pajjiżi li jirċivu l-flus favur il-klima dak li rrid ngħid huwa jekk se nagħtu l flus biex ngħinu dawk il-pajjiżi li jużaw il-faham ver iridu jimbidlu mhux biss jibqgħu fil-tranzizzjoni, e, qegħdin nifmu li dawn il-pajjiżi jsibu postijiet ta' xogħol ġodda għan-nies li jkunu tilfu post ta' xogħol tagħhom meta e, e, jispiċċa l-faħam jina naħseb fl-istrateġija ta' tibdi taħdi tal-klima nirnexxu biss jekk nagħmlu n-nies fil-qalba tal-idea tagħna. Grazzi ħafna Sur Buzek. Signora President, jiena nixtieq ngħidlek li verament sodisfatt bil-proposta konkreta tal-Kummissjoni, proposta ta' għajnuna għal dawk ir-reġjuni li liktar għandhom bżonn. Il-proposta edha għaw u hemm ħafna kien hemm ħafna idejat meta nbeda l-dibattitu mhux noqgħod nirreferi għalihom waħda wara l-oħra ma naħseb li l-maġġoranza tad-deputati se jkunu pożittivi. Ġifieri meta eh, nkunu qed niddiskutu dawn l-idejat. Ħana nixtieq ngħid xi ħaġa ġenerali jien. Il-fond irid jintuża sabiex in-nies li jgħixu f'dawn ir-reġjuni li huma eh, l-iktar vulnerabbli ikunu jafu li n-neutralità tal-klima li nixtiequ naslu għalija fl-2050 se tkun mamula se naslu magħhom u mhux se naħdmu kontrihom, ġifri aħna f'Kartovice għamilna da kollu fil-COP 23 Imma issa, eh, peress li l-ambitu qed jitwessa, jien qed nagħmel appell sabiex insibu flejjes ġodda. U mhux inneħħuhom minn programmi oħra, mhux nieħdu eh, biex nibnu knisja rridu nġarfu oħra. Meta qegħdin nitkellmu fuq dan il-fond ta' tranzizzjoni u ġustizzja soċjali jiddispjaċini li l-Kummissarju xmit mhux qiegħataw il-saħħa, il-housing, protezzjoni soċjali, il-dawk li mandomx saqaf fuq rasom, il-fuqra dawn kollha rridu naħsbu fihom għax kullimkien fl-Ewropa għat baqa inġustizji li qed imorru għallar u il-klima l-affarijiet nuqqas ta' gwaljanza tamela tamel iġib iktar problemi aħna nixtiequ li naraw iktar impenn fuq din il-ġustizzja soċjali. U hawnhekk ngħidilkom li aħna l-ekoloġisti qed nistennew ħafna aħjar u nisperaw li nibnuh dan il-pilastru soċjali eh, b'mod mod konkret kullimkien għat ċittadini kollha tagħna. Grazzi l-Onorevoli Bogovic għal-minuta. L-Europa iddeċidiet li tirrispondi għall-emerġenza tal-klima u għanna fidejna il-Green Deal. Imma <laughs> għanda l-prezz tagħha u għalhekk illum qegħdin naraw din il-proposta għal mekkaniżmu ta' tranzizjoni il-fondi għalli għallan iż-żmien ovvjament aħna naqblu li ngħinu dawk l-iktar li għandhom bżonn anki l-settur tal-minjiri fi Slovenja kważi terz tal-elettriku għadu jiġi mill-faħam fi Slovenja. Għalhekk f'dawn ir-reġjuni rridu ngħinuhom, imma mhux huma dawn ir-reġjuni biss li jħallsu l-prezz tal-Green Deal, għalhekk fl-MMF li jmiss irridu naraw eh, x'se jkunu l-bżonnijiet il-ġodda jekk inqisu l-infrastruttura l-ġdida il-settur tal-azzar biex nsemmi wieħed minn ħafna settur li sejġu mill-quta Għalhekk linji ta' politika oħra jridu irridu naħsbu fihom hemm bżonn ikonna idea ċara ta' kemm se tqum il-Green Deal u minn fejn se jiġu l-flus biex jiffinanzjawha. Sur Karas, minuta, sinjuri, viċi President, Sur Kummissarju. Aħna tkellimna fuq dawn il-miri li hemm bżonnhom. Ma nafux kux se jkunu ambizjużi, ma nafux għandniex bżonn miżura waħda biex nimplementaw dawn il-miżuri partikolari. Għanna bżonn iktar flus, u l-flus għanna bżonnom issa. Il-fondi hemm irdu jkunu mill-bidu netu. Aħna rridu nkunu nafu li dawn il-260 biljun fis-sena f'investimenti ġodda u ma bżonn jużi u 1000 biljun se jirnexina immobilizzawhom fl-10 snin li ġejjin. Idu kullu nafu jekk dan ikunx possibbli. Huwa wkoll importanti li konna perjodu ta' tranzizjoni li jkun hemm il-fondi għal dan iż-żmien u għal problemi soċjali jridu jinqalgħu. jekk aħna rridu naslu għall ewropa soċjali mela il-pilastru soċjali jrid ikun irrid jiġi implementat kullimkien. Dawn huma sfidi li rridu naraw kif em, insibu soluzzjoni għalihom. Is-Sur Dorfman. Grazzi. Signora President, Viċi President, jina naħseb li l-koll edin naqblu li għanna bżonnu dan il-periodu ta' tranzizjoni u li rridu naraw kif nikkonsumaw inqas materja prima biex ma jkonniġ daqstant emissjonijiet tal-carbon dioxide imma fl-aħħar mill-aħħar kif mant il-kollegi <clears throat> se tara li jinalqu il miniri tal-faham u dan ifisser nies qiegħda postijiet ta' xogħol li jintilfu. Ma nistgħux ninqabdu f'din il- il f'din in-nassa ma nis bżonn li jkollna viżjoni, approċċi għal futur, teknoloġiji ġodda, materja prima sostenibbli u l-fond ta' tranzizjoni ma jkunx ma jkunx imur biss għad decommissioning ta' ċertu impjanti. Imma li nkunu qegħdin ninvestu fil-bioteknoloġiji u teknoloġiji ġodda fil-żoni rurali. Sur Lewandowski għal minuta. il naħseb li anki dan il-fond irrit jinqasam mod proporzjonali għandu jmur jgħin ir-reġjuni ġifiri skont il-minjiri tal-faham jew tal-azzar. Jekk qegħdin nitkellmu fuq il-Green Deal, ngħidu iva għal Green Deal, imma l-Ewropa ma tistax tkun ħadra biss, hemm bżonn tibqa' kompetittiva. Ġifieri ngħidu iva imma. F'dan il- f'din il-proposta irridu naraw li tispiċċa u ikun hemm suċċess tagħha u mhux tfalli imma lissa il-proposta għadha mhix ċara. Jekk aħna nipproponu xi ħaġa trid tkun konkreta. Umbat ngħidu li iva nkunu nistgħu nkomplu biha. Iva, grazzi. Ħamsa u tletin persuna jixtiequ jitkellmu fil-keġ u dan ifisser li id-dowmin ma nistawx naċċettawx, għalek se naċċettaw 8 biss fil-KHDI. Bx forsi inleħ uftit mal-ħin. Issa, il sinjura Spiraki. Iva, grazzi, President. Fiċi, Presidenti, um, grazzi tal-li edin maħna għawnek biex tispjeganna dan il-fond ta' tranzizzjoni. U importanti li aħna nifmu li sabiex naslu għal tranzizzjoni ġusta rridu noħol u l-kriterji. Speċjalment fil-produzzjoni tal-faham u x-proporzjon tal-GDP se tibqa tmur għal faham għal kemm żmien, eċċetera. Iġifieri, waċar li sal-2023 il-faham se ftit ftit jibda jispiċċa u jispiċċa kompletament sa l-2028. Ġifiri, u għet irriti jisu koll l-affarijiet se jimxu pass maġġel u il-fat li se jkonna din laġla. Kif qed nikkonsidrawa din fil-periodu ta' tranzizjoni fuq il-Maċedonja tal-Tramontana? il maċedonja tal tramontana hemm bżonn ngħidulhom x'se jkunu l-possibiltajiet x'se jġib il-futur għalihom, hemm bżonn dawn l-affarijiet nispjegawhomlhom. Issa, is-Sinjura Tozz. Grazzi. Jiena nilqa id-deċiżjoni tal-Kunsil ta' Diċembru l-fatt li l-Unjoni għandha tkun neutrali eh, fil-faham imma rridu nejnu dawk l-istati membri li fejn il-pagi ma tantx huma għolja u dawk il-pajjiżi fej se jaraw ħafna qatt minħabba dan it-tip ta' din it-tip ta' politika. L-ebda stat membru jew reġjun għandna għandu jiġi minsi. Nixtieq jiena nenfasizza il-fat li il-fond il-flus li se jmorru fil-fond mandomx jiġu mill-politika ta' koezjoni jew inkella tal-politika reġjonali. Hemm bżonn mill-MFF naraw minn sensibu flus eh, ġodda li mhux qegħdin fi programm ieħor. Grazzi. Is-sur Sokol. Grazzi. Sur Viċi President, it-tibdil tal-klima hija realtà. L-affarijiet narawhom ta' kuljum, l-implikazzjonijiet, il-konsekwenzi dejjem narawhom. F'Zader u Dubrovnik fil-Kroazja qed naraw ukoll il-kultura tagħna, il-wirt kulturali tagħna li rridu ehm, nipproteġġuh L-implikazzjonijiet tal-Green Deal u l-impatt fuq l-industrija rridu nqisuhom. Meta nitkellmu fuq il-Green Deal, hemm bżonn li naraw li jsir studju ta' impatt. Rridu wkoll niddefinixxu b'mod ċar l-għajnuna li se tmur l-iktar gruppi vulnerabbli u l fondi li se jgħinu fit-tranzizzjoni m'għandhomx jiġu mill-politika ta' il-programmi ta' politika ta' koezjoni, L-Unjoni Ewropea bbażata fuq il-solidarjetà, fuq il-koeżjoni u għalhekk m'għandniex intuha bis-sieq din hemm bżonn ukoll niddefinixxu l-kriterji għal iktar investiment. Il-Sinjura Pereira Lidja. Grazzi, President, Signori. Il-Green Deal mlanijiet tagħha turi li l-Ewropa se tkun qawwija, se tkun iktar nadifa se jkollha iktar mod eh, tajjeb ta' kif terġa' tirreċikla l-iskart, iġifieri ġustizzja eh, soċjali. Imma ma rridux ninsow ix-xogħol 25% tal-budget ta' dan il-fond se jmur għall-energy shift, għall-investiment sostenibbli sabiex ukoll investituri u l-edeja ġodda jkunu protagonisti biex niżguraw li l-ekonomija tagħna tibqa' sostenibbli tibqa' kompetittiva. U għalhekk għandna bżonn proposta speċifika għal green energy dik tal-xemx għal hydrogen u koll li kunem rabta bejn il-Peninsula Iberika u l-bqija tal-Ewropa. Issa mmorru għal keġ tiegħi is-sur Kelly. Li mhux qiegħed magħna. Is-sur Stelios Kapurokoros. Inna xur niddiskutu il-fond ta' tranzizjoni u l-ambizjonijiet li għandu. Smajna ċifri ċari, xaġa pozittiva fil-Greċja, iktar minn 5.000 impiegat sejbatu għax jitilfu x-xol, specialment fil-reġjun tal-Greċja tal-Ponent u Megaropolis hemm bżonn li nqisu il-problemi speċifiċi ta' ċertu reġjuni. Mhux qed ngħidu li se jkun hemm xi reġjun li se jkun iktar aħdar. Kull reġjun irid javvanza, imma rridu naraw x'inhuma l-diverġenzi fir-reġjuni. Il-font mhux biss irid ikun ġust imma jrid jibqa' effettiv. U aħna rridu nqisu ukoll mhux biss ir-reġjuni imma l-Unjoni Ewropea kollha kemm hi, jiġifieri naraw ikonna viżjoni ħafna iktar wiesa. Is-Sinjura Tereża. Sur Lopez Aguilar. Julia Watt mr president fir-reġjun il-mbija tiegħi tal-Ingilterra ta' Tramontana, ġifieri ir-reġjun tal-Minjiri fejn ħafna nies eh, kienu jgħixu jaħdmu taħt l-art biex jibnu l-infrastruttura nazzjonali tagħna u anki kabru l-kummerċ. Jiena naf x'jiġri meta industrija tiġi fix-xejn kif ġipu laħaqa. Fil-Renju Unit eh, wara l-industrializzazzjoni eh, fil-County Durham in-nies li kienu professjonisti fix-xogħol tagħhom xofrow l-om jaħdmu biss fil-fabriki fiċ- chain work, kienu chain workers. l-om kull nid-dinjità li ġifiri kien ikun hemm ħafna differenza kieku kikenna eh, fond ta' tranzizzjoni kif suppost il-President jaqta' l-mikrofonu tas-Sinjura Teresa. Jetzt muss ich schon einmal Sie wissen, dass wir die Zeit überzogen haben. Nixtieq ngħid xi ħaġa jgħid il-President, intom tafu li għadda żmien qegħdin tard 35 persuna ippruvaw jitkellmu fil-keġ tiegħi u għaw ħafna nis li bilqas biex qegħdin hawn. Imbasta jridu jitkellmu, irreġistraw. Għalhekk irridu inqisu l-ħin u meta inti tirreġistra l-KHDI, mbagħad ma tiġix il-ħin ikompli ntilef. Is-sinjura mill-grupp ta' Renew. Laqas edawn, laqas. Is-sinjura Susanna Soles Perez. Grazie, President. Grazie Kommissarju għal prezentazzjoni tiegħek. Il-Fond ta' transizzjoni Ġusta hija fundamentali biex ir-reġuni Ewropej ikun jistgħu jiffinanzjaw il-proċess ta' tranzizzjoni mill-karbonju. Aħna mħazbin dwar kif il-fondi ħajġu distribuiti. Sur Mans, inti għamilt referenza għal mini tal-Asturias. Asturias pal Kastija li għon Aragon u ma reġuni ta' Spanja li u l-mini kħahom, Ġa għamlu xolom u għet eh, u l-axħar eh, ċentru ta' produzzjoni b'Leveni. U dan qed ibaqtu ħafna dak li huwa qatt u dan qed jaffettwa ħafna l-tluq ta' nies minn reġun. du nota ta' daw reġuni li għamlu xogħolhom li għamlu kif suppost kellhom dan il-fond ta' tranzizzjoni għax kif manna nħallu l-ħadd warajna. Huwa fundamentali dan u reġuni ma jisilfux iżjed impjiegi u ma jitilfux iżjed popolazzjoni. Grazzi. Thank you. Uh l-onorevoli bogdan koncia grazzi sinjuri ħallejna l-bib miftuħ beraħ għal gass u għal nukleari. Għandi mistoqsija l-Kummissarju. Kif suppost nifmu dan il-perjodu interim? Il-bira il-President tal-IB għalinna illi kienet ix-xabla ta' Demokle. il-gas mhuwiex neutrali, ma nistgħux naħsbu fih bod pożittiv. Grazzi ħafna. Jiena ħadd ħafna interess fuq dan kollu ma nixtieq insemmi xi punti jekk verament rridu transizzjoni ġusta, il-kwistjoni ta' servizzi pubbliċi hija importanti. Issa intom qedtu li setejnu lil awtoritajiet lokali imma allura għaliex ma twaqfux l-awsterità. Għax hekk hemm bżonn li nagħmlu It-tieni punt huwa dumping soċjali. Inti meta toħroġ minn hawn, meta tiddiskuti man-nies dejjem isemmulek id-dumping soċjali. Fil-komunikat intom titkellmu li tapplikaw ir-regoli li għandna bħalissa. E taħsbu li biżejjed, ma naħsibx in-nies mhux se jkuntentaw b'dan u mbagħad tillet pont fuq ix-xogħol, inti jett setajnu il l-kumpaniji l-kbar. Imma l-problema hija li ilna nagħmlu dan snin u snin intuhom is-sussidji u dawn x'jagħmlu ma jagħmlu xej, mhux se jagħmlu xej ġdid, taħseb li se jagħmlu xi ħaġa dessa? It's not here. L-Onorevoli Betten mux jatawnek, għalek l-Onorevoli Mendes. Grazzi ħafna, Kummissarju, ftej maħdar hija sfida kbira, kulħadd irid iktar flus. Però jiena nissuġġerixxi illi fil-futur nistgħu nagħmlu dan ftejn aħdar prodott ta' esportazzjoni xi ħaġa illi l-Komunità Ewropea